Bekk, nerġu fit tmien ta' din il-part session. Il-minuti se jiġu adottati fil-sessjoni li jmiss, sekk m'hemmx oġġezzjonijiet, jiena jena ovvjament nieħu r-reżoluzzjoni li għadhom kan ġew adottati sabiex nibatom il-sur qodih. Iva, qed nintervjeni skont ir regolament intern, ma niftakarx esattament in-numru tiegħu li jgħid li l-innu Ewropew għandu jiġi għanna nisimaw meta jkunem eh, għadna kemm irċevejna il-sur Ximon Peres, il-sur Marzuki, kapit ta' stat u qatt ma smajna l-innu. U xtaqt inkun naf jekk biddinniex il motta kif nagħmlu l-affarijiet. Jiena jiddispjaċini li ma smajniex l-innu tal-Ewropa fil-emiċiklu f'dawn iż-żewġ okkażjonijiet ma' lqajna dawn iż-żewġ kapit ta' stat. Sur Rodi, inti ir-regola li eh, inti għadek kem ikkwotajt ma jidir li ma nafx jekk emendajniex bekk jiena kifettilkom sena d-rezoluzzjonijiet nixtieqilkom issa l ċittajje. tajjeb. Imma